Colleagues, we will begin the explanation of vote in one... Sanaddu għal spiegazzjoni tal-vot f'minuta. Min mu se jitkellem, nitolbu hitla għal inkonu nistaw nibdew din is-sessjoni. Grazie. Colleagues, we will now take the explanations. Kollegi, sta nibdew l-spiegazzjoni tal-vot. Nibdew bil-rapport fuq il-saħħa tal-annimali. Al-manuta, signora Morvaj. Skużani, signora. Very hard to get some order, so Madam Morvai, please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 tkellem fuq id-demokrazija u l-libertà tal-kelma. Eh, u sta xi ħaġa fuq il-saħħa tal-annimali. Fil-Unjoni Ewropea dan kollu marbut mal-politika tal-bidja, l-industrializzazzjoni tal-politika tal-bidja u dana kollha eh, huwa uh, negativ għas-saħħa tal-annimali sa fejna fien. kull ma huwa kontra l-pajjiżi żgħar aħna m'għandniex nappoġġaw tkun aħjar kieku nistgħu niproteġġu l-ħajja tal-annimali. Irrespettaw l-minuta, Sinjura Gill. Grazzi, President. Jiena dan ir-rapport appoġġajtu fuq il-saħħa tal-annimali. U għapass il-qoddim fil-liġi Ewropea u fil-policies. Fuq livell politiku jiena favur illi nestendu l-protezzjoni tal-annimali. Din hija taqbel ħafna mal-kostituenti tiegħi fil-West Midlands. Il-ċittadini jixtiequ jaraw il-trattament dinjitus tal-annimali li jiġru fit-toroq. U importanti li anki li nitkellmu fuq il-azzjoni preventiva u mod partikolari fuq il-mart trasmittibli illi huwa importanti biex inżommu s-saħħa tal-annimali kullimkien. F'dan il-sens jiena napoġġa l-Kommissjoni Ewropea li huma impenjati illi tejbu s-saħħa tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Huwa rapport pożittiv illi e sejjer fid-direzzjoni tajba. Is-Sur e Hanan. Waħda mit-tendenzi negativi fil-età tagħna illi nużaw il-leġislazzjoni bħala virtu u ma nħarsux lejn l-effetti u l-konsegwenzi tal-liġi. Hija ħaġa diffiċli, però wieħed irid jgħidha hemm kontradizzjoni bejn il-benestri tal-annimali u l-prevenzjoni tal-mart. Meta kellna il- bidja ta' massa industrijali eh, il-mart tal-annimali ma kienx jinxteret għax kienu jiexu f'ambjenti separati. U meta waqafna din il-politiku bdejna e, bdejna e, dan il-fenomenu. E, u fejn fejn nistaw aħna namlu differenza dawn huma kollha politiċi illi għandhom jiġu deċiżi fil-pajjiżi nazzjonali tagħna. Issa sur pox pixillu. Grazzi President, jiena appoġġajt dan ir-regolament. Jiena nappoġġa regolamenti kollha illi rigwardaw il-protezzjoni tal-annimali Dawn huma standards tekniċi biex nagħmlu prevenzjoni tal tixrit tal martu rridu anki jirregwarda anki proċeduri li għandhom ikunu f'postom jekk ikonna epidemija. Dan ma jirriflettix normi etiċi tal-ebda proċedura. Hija jiena kontent nara li hemm stqarrija minn naħa tal-Kummissjoni li tajt li semmi l-aspetti tal-benestri tal-annimali huwa importanti li dawn il-kwistjonijiet tal-benessri tal-animali nitkellmu fuqhom iktar fil-futur. Il-ċiviltajiet eh, ċiviltajiet tal-lum għandhom iħarsu lejn kwistjonijiet li huma inqas tangibli. F'dawn il-ġranet, il-progress fuq il-benessri tal animali tnaqqas, imma l-lum għamilna pass il-qoddim fl-adozzjoni tal-, -tal leġislazzjoni tas saħħa tal-annimali. Minkejja l-fatt li l-liġi li ġiet approvata llum mhijiex liġi speċifika tal-annimali hija importanti ħafna eh, u se tista' tbiddel il-mod kif aħna l-annimali nitrattawhom fl-Unjoni Ewropea u anke mad-dinja kollha. Din il-leġislazzjoni tagħti miżuri konkreti biex torbot l-saħħa tal-annimali mal-benestri tal-annimali u titlob illi minn min għandu l-annimali eh, japplikaw il-prinċipi ta' tramwim eh, tajjeb tal-annimali. Jena napoġġa din il-liġi, din il-dan rapport li fl-opinjoni ti għaw ġdid eh, għal attivitajiet Ewropej konkreti ġodda biex ikunu nistgħu nagħtu lill-annimali livell ħafna iktar ta' protezzjoni, grazie ħafna. Is-surma mikin issa minuta. Grazzi, President. Aħna qed nitkellmu issa fuq ir-reżistenza mikrobika u miżuri fuqa u anki fuq il-użu iktar preka, bi prekawzjoni tal-antibiotiċi ġbir ta' data fuq l-użu tal-antibiotiċi u dan huwa importanti ħafna u b'dan il-mod aħna nistgħu nipromovu dan il-ġbir ta' data u bekk jista' nistgħu niżviluppaw strateġiji iktar effettivi u dan niftakru li mis-saħħa tal-annimali tiddependi anke s-saħħa tagħna. U din hija riżoluzzjoni importanti ħafna jiena nappoġġaha ħafna Eh, il-benestri tal-annimali jfisser anki benestri tagħna fi klim ieħor. Grazzi. Senjora President, Polċak, jiena u koll napoġġa din il-regolament. Mish kwestjoni biss li aħna eh, joġbuna jew le l-annimali. Nħoss li huwa responsabilità tagħna li aħna nkattru il-trattament tajjeb tal- tan-nies koll, tal-annimali kolli. Fil, fil-liġi rumana l-annimali kienu bħala oġġetti. Illum mhux hekk, illum iridu aħna nikkonsidrawhom bħala eh, bħala persuni, bħala nis, bħala esri <laughs> estri viventi illi iħossu u illi ibatu. Dina miex biss fuq id-drittijiet tal-annimali, ma eja u kol fuq id-drittijiet tal-ċittadini tagħna. Għalix eh, Eh, eh, għaxuma eh, rridu niperċepu anki f'dan il-mod. U fuq il-rezistenza kontra l-antibiotiċi, din hija wkoll hija problema illi għanna u sanid namlu dibattitu fuq għada. Grazzi. Ja, puhemies, għalwan, tessa. Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzja l-rapporter Selimovic u eh, l-predeċessur tiegħu Paulsen li jirtira li għamlu bicċa xogħol eccellenti fuq dan ir-rapport dan huwa suġġett importanti i benesseri tal-annimali u f'dan ir-rapport tal-ewwel darba aħna ikkombinajna il-benesseri tal-annimali mal-benesseri tal-bnedmin. U eh, semma punt importanti dwar it-tnaqqis tal-użu tal-antibiotiċi fuq l-annimali fl-Ewropa dawk ir-residwi illi jibqaw fil-annimali u fil-laħam tal-annimali naqsu u dajfu l-effett tal-antibiotiċi għalhekk hemm bżonn li nikkooperaw bejn l-istati membri eh, fil-su -so waħdini u importanti illi nieħdu nieħdu ħsieb l-annimali u anke s-saħħa tal-bniedem. L-Onorevoli Kelly. Grazzi, jiena appoġġajtu dan ir-rapport. U nixtieq nifraħ lil komitat Agri u il-membri li ħadmu fit triologu Aħna rridu nikkontrollaw il-mar tal-annimali li jittieħdu kemm mill-annimali u anki mill-bnedmin mhux biss għal benesseri tal-annimali imma anki s-saħħa tal-bniedem huwa importanti li jkun hemm qafas ċar sabiex nidentifikaw il-mart u t-teddid potenzjali u biex eh, niċċaraw ir-responsabilità ta' fejn ta' mini sabiex naraw li jkun hemm implementazzjoni tajba tal-benesseri tal-annimali. Ir-riżultat mistenni huwa li jitnaqqas l-użu tal-antibiotiċi fl-annimali u għalhekk tejjeb il-kwalità tal-ħajja kemm għall-annimali kif ukoll tal-bnedmin. Fl-Irlanda aħna nesportaw 40% tal-prodotti tagħna mod partikolari l-ħam ċanga u dan ir-rapport se jgħinna biex uh, inħarsu l-istandard żoljien li aħna dejjem nirrispettaw. Ir-rapport Tarabella nagħti il-mikrofonu l-Onorevoli Morvej. <clears throat> Grazzi ħafna, Signora President. Naħseb illi għal boħra qegħdin naraw l-ipokresija tal-Unjoni Ewropea. Min banda, taxxa fuq il-frott u l-ħxejjex fuq livell eh, nazzjonali mbagħad qed naraw li rridu nappoġġaw il-bdiewa lokali imma mbagħad jiena nistaqsi il-bdiewa lokali fejn huma? Huma ma tantx jirċievu appoġġ mill-Unjoni Ewropea. L-attivitajiet tagħhom ma jiġux appoġġati, x-xogħol tagħhom mhux appoġġat u anki s-siġar tal-frott inqataw u nqerdu. U dawn il-bdiewa spiċċallhom lejxin tagħhom u dana minħabba il-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Fl-Ungerija dan kien ir-riżultat. Issa qed ittuna e, e, e, xi ħaġa żgħira biex tal unnaħal namma fil-fatt il-ħsara ġa saret. Il-kellima li jmiss jiena appoġġajt ir-rapport u nifraħ l rapporter Jiena kontenta li dan il-Parlament se jalloka budget għal din l-iskema. Mm u li aħna trasferejna flus esistenti biex nżidu il-budget annwali b20 miljun għal ħalib fl eh, iskejjer meta mqabbel mal-proposta tal-Kommissjoni. Dan is-suġġett huwa qalbi ħafna lex fid-99 l-ewwel suċċess f'emenda f'dan il-Parlament kien propju fuq l-inizjattiva tal-tqassin tal-ħalib fl-iskejjel. Jiena partikolarment kontejta li din l-iskema tagħti eh, alternativa sostanzjuża għall-ikel minar sustanzi li jiklu it-tfal illum. Hija xi ħaġa li se tibbenefika l-bdiwa, l-tfal u anki għal kontribwent tat-taxxa fir-Renju Unit. Huwa aspett ieħor pożittiv ta' sħubija tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Hannon. Grazzi. Fi 17 sena li jennija u jien, nittama musa nibqaw nek, jida kolla xoħal jorbat fuq il-referendum, imma f'dawn il-17 sena ħatqat ma kellimni mill-lobbyist eh, fuq il-tqassim tal-ħalib fl-iskejjel, imma il-bdiwa kemm il-darba kellmumni fil-fat tem argument illi għanna wis eh, prodotti tal-ħalib fid-dieta tagħna imma di ma taħsbux illi hija xi ħaġa li jistgħu jiddeċidu għall iskejjel jew inkella jekk hemm bżonn ta' koordinazzjoni li din issir fuq livell lokali, laqas fuq livell nazzjonali, kif wasanna għaw fejn kwistjoni bħal din qed tiġi deċiża għannom ta' 600 miljun ċittadin Ovvjament, għalix aħna tant aħna sottomessi għal pressjoni mill-lobbies hawnhekk f'dan il-Parlament. U hemm tant differenza bejn il-gvernijiet fi Brussell li eh, ovvjament għalhekk ikun daqshekk attrajenti illi għall-lobbies li jiġu jippruvaw jagħmlu tagħhom. L-Onorevoli Nekov jiena votajt favur dan ir-rapport għal tqassim tal-ħaxix banana u ħalib u frott fil-stabilimenti edukattivi. Għalix din l-iskema se, se twassal għal reġim aħjar u iktar ibbilanċjat u anki dieta aħjar għal tfal u zazax il-ħaġa tajba li l-prodotti bioloġiċi u koll li kunu parti minn dawn l-iskemi għaliex huma iktar eh, naturali u għalek ta' kwalità aħjar dan il-regolament li se jidħol fis seħ fl-2017 jisħaq fuq il-produtturi lokali u il-ċirkwiti ta' trasport osra il-budget se jizdid 20 miljon u għalek it-tfal li jiġu minn eh, sfond familjari aktar f'ir jistaw igawdu partikolarment minn dan il min din l-iskema. Jiena votajt favur dan il-regolament naħseb li hija sfida kbira għal zazax u għatfall u l-ikel li jikon smaw u għedin naraw kif l-obezita hija problema ħafna pajjiżi għalhekk jiena appoġġaj din il-proposta għaliex tista' tgħin li tfal u żgħażagħ jagħmlu għażliet aħjar favur saħħithom. Ovvjament wieħed ma jistax jobbligom li tfal li jkun smow dan l-ikel imma għalmenu jkollhom l-għażla. Issa naraw fir-realtà jekk is-sussidji irnexxewx kienu xeffiċjenti u jekk kienux li żgħażagħ u tfal jew inkella jekk humiex forma ta' sussidju oħra lil bdiewa. Naħseb li wara ftit tal-ħin irridu nerġgħu nħarsu lura u naraw jekk din l-iskema kienieċ waħda li irnexxiet kienieċ effiċjenti u jekk dawn l-azliet illi ġewa fruti li tfal fl-iskejjel ittihdux. Grazzi. L-Onorevoli Poshpis Mamikens, l-edukazzjoni effettiva li tfal fl-iskejjel hija propju s-sinsla tal-Unjoni Ewropea għaliex it-tfal huma il-futur tagħna mingħajr tfal m'hemmx futur. Jiena naqbel ma l-użu ta' aktar prodotti friski fl-iskejjel huwa hija xi ħaġa meħtieġa u hija pożittiva wkoll illi Nistaw ukoll b'mod parallel natu daqqatit l bdiewa anke f'pajjiżi bħal tiegħi l-Latvja li ħadda daqqata ħarta kbira mis-sanzjonijiet li imponiet ir-Russja il-frott frisk, il-ħxejjex u l-ħalib u ma ferm aħjar atfal mill-crisps, per eżempju il-sussidji mumiex se jaqbżu 25 miljon euro għal kull sena skolastika u naħseb illi din lajnuna se servi taġit. L-Onorevoli Polċak, grazzi President. Din biex kwestjoni jew sewda jew bajda appoċ għal ċerti prodotti għandu jisir propju f'każijiet u situazzjonijiet estremi Jiena wkoll kelli dubji dwar jekk kellix nappoġġa l-proposta jew le u fl-aħħar votajt favur għaliex meta mqabbla mal-abbozz oriġinali tas-sena li għaddiet saru bidliet konsiderevoli. Fir-Repubblika Ċeka l-iskema ta' tqassim tal-ħalib irnexxiet ħafna hemm madwar 600,000 eh, tifel u tifla tal-iskola li jkun smaw dawn il-prodotti. Ma rridx ngħid li dawk il-prodotti kollha huma Eh, eh, tajbina s saħħa ma jekk wieħed taqabbilhom mal-Coca-Cola u ikel artifiċjali ieħor mela l-appoċ għal għal-ħalib u frott eh, u ħaxix friski u għazgur aħjar. Jekk aħna jirnexxilna nrawmu l żaza biex u nalmuhom kif jieklu tajjeb millum biex imbagħad ma jkonniex nagħmlu tajjeb aħsara li jkunu għamlu lil saħħithom għada pitada. Grazzi, Sinjura President. Jiena appoġġajt din il-proposta għaliex l-iskema tal-ħalib hija tajba għall-Slovakkja skont l-istatistika il-familji fi Slovakkja jikkonsmaw lanqas ħalib fil-Unjoni Ewropea kollha fis-Slovakkja din l-iskema ta' tqassim tal-ħalib fl-iskejjel tnediet fl-2004 u minħabba fija kemm il-tfal u l-ġenituri tagħhom jistgħu jixtru l-ħalib bi prezzijiet aħjar magni illi minn fejn wieħed jista' jixtri l-ħalib fl-iskejjel grazzi għal din l-iskema rridu nifmu illi il-konsum tal-frott ħaxix u ħalib qiegħed jonqos fl-Unjoni Ewropea għalhekk il-promozzjoni tal-konsum ta' dawn il-prodotti u il li jinbidlu id-drawiet tal-konsmar -tal tal-ikel u għammetz kif aħna nistgħu nħarsu s-saħħa pubblika li hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Takula. Grazzi, President. Jiena votajt favur dal rapport nirringrazzja l sur Tarabella rapport tijaw. Naf illi din mhux kompetenza prinċipali tal-Unjoni imma hija importanti u rilevanti meta aħna rridu nħarsu il-kura pubblika eh, fl-iskejjel Eh, b'ħafna pajjiżi jagħmlu użu differenti mill-li kelli jkun smaw li kell b'mod differenti imma dan huwa importanti għas saħħa pubblika lix fl-Unjoni Ewropea bħalissa hemm ħafna obeżità, ħafna diabete, minħabba drawiet ħżiena tal tal-ikel mod partikolari fost it-tfal u zazax. Sur Hannan kien intelligenti ħafna hawnhekk u kien kritiku ħafna uh, tal-Unjoni Ewropea, uh, differenti mill prim Ministru tiegħu issa li reġa' bdilu qed jitkellem mod differenti issa milli kien qed jitkellem qabel. L-Onorevoli Kelly. Grazzi, President, jiena votajt favur dan ir-rapport. Naħseb illi hija skema tajba għaliex tipprovdi alternattivi sostanzjużi lill-studenti madwar l-Europa kollha propju dak li kena bżon għalix it-tfal u zazax mux dejjem jiklu ikel tajjeb, bekk aħna sirna xinna u kol noħol u l-impiegi, anki f'kuntest fejn il-konsum tal-frottu ħaxix frisku ħalib jgħat jonqos fl-Unjoni Ewropea lista estiża ta' prodotti tal-ħalib, tal-frott u l-ħaxix li jinkludu prodotti oħrajn bħal lews, il-jogurt u l-ġobon huwa essenzjali sabiex it-tfal eh, jikkonsmaw biżejjed kalċu. Jekk aħna niprofdu dawn eh, il-prodotti ta' l-tfal tal-iskola nkunu edin nejnuwom. Naddu għal rapport li mis, il-rapport Fleckenstein, għal minuta s-Sinjura Steile. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena smajt it-talbiet li għamlu portijiet tal-Iskozja u the trade unions. Aħna nemnu illi soluzzjoni waħda għal kulħadd ma tirrekonoxxix id-diversità għal komplessità tal-portijiet madwar l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fir-Renju Unit u l-Iskozja. Issa, se nibdew proċess ta' negozjati fuq din il-liġi u importanti illi il-membri tal-Parlament fit-tim ta' negozjati u dak li rappresentaw il-Konsil fejn il-Gvern ta' Renju Unit isemma leħnu jirrikonoxxu it-ħassib leġittimu ta' Renju Unit fuq dil-kwistjoni ħadbaqa ħafna qabel ma naħna nivvotaw fuq proposta finali għalhekk hemm niżguraw li f'dan iż-żmien li għandna l-eżenzjonijiet meħtieġa għal portijiet tar-Renju Unit ikunu inklużi fin-negozjati u nittama li mbagħad jirnexxinna niksbu riżultat pożittiv. Grazzi. Thank you, Mrs. Gill. Grazzi l-Onorevoli Gill. waqt li il-kostituenza tiegħek tal-West Midlands hija l-unika waħda interna fir-Renju Unit, xorta waħda hemm ħafna manifattura u għalhekk xorta waħda niddependu fuq il-portijiet tal-esportazzjoni. Din hija tielet darba li l-Kommissjoni ippruvat timmodernizza s-servizzi portwarji u sfortunatament xorta ma rnexxilhom xi ġibuha żewġ il-proposti li rajna dal-aħħar u eh, ma jirrikonoxxux id-diversità tas-settur portwarju fl-Unjoni Ewropea u lanqas ma, ma, ma jtaffu l-ambjent l-impatt ambjentali tal-portijiet. Imma jiena mħasba l-iktar fuq id-drittijiet tal ħaddima tal, dritti li jistrajkjaw u l-possibilità ta' sfidi legali. Jiena nemmen illi dan l-istrument ma tantx se jsarraf E, u e, l-drittijiet se jkompli jonqsu naħseb jiena fil-perjodu ta' triologu u għalhekk jiena ifotajt kontra dan ir-rapport. Onorevoli Hannan. Din id-direttiva eżattament Turi għalfejn aħna jaqblinna noħorġu mill-Unjoni Ewropea din hija direttiva illi ma tqis l-ispeċifiċitajiet u l-partikolaritajiet ta' pajjiżna il-portijiet tal-Unjoni Ewropea fil-biċċa kbira tagħhom huma ikbar u aktar imbeda minn dawk tal-Renju Unit tagħna huma żar u qegħdin ma' ġemm xulxin jikkompetu ma' xulxin u mhumiex issussidjati mill-gvern u jiġġeneraw eċċedent qawwi għal teżor Għallek għalla volja forsi hemm każ għal miżura ta' kompetizzjoni eh, interna bejn il-portijiet per eżempju f'Rotterdam u b'nadi oħra, imma dana żgur illi ma jaffetwax sitwazzjoni bħal tagħna fejn diġà għandna ħafna kompetizzjoni bejn il-portijiet privati għalfejn il-portijiet privati ma kienu eżentati. Għaliex hemm dil kwistjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament fuq il-finanzjament mill-Istat u għalhekk il-portijiet tagħna issa se jinħaqru minħabba argumenti ta' dan it-tip. L-Onorevoli Curtin Darling. Grazzi, jiena votajt kontra dan il-pakket għaliex hemm ftit benefiċċji għal portijiet f'pajjiżi u l-Komissjoni naħseb li tilfet l-opportunità biex tinkludi dispożizzjonijiet favur l-ambjent u l-impiegi. Aħna se nkomplu naħdmu mal-industrija tal-porti u trade unions biex naħdmu kontra din il-leġizlazzjoni mhix meħtieġa imma rridu niftakru illi fil-modelli korrenti kollha fejn aħna għandna aċċess għassu intern dawn huma it-tip ta' regolamenti li konna insegwu minar ma jkonna l-opportunità li nisfidawhom jekk noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Jekk aħna rridu ikonna influenza fl-Unjoni Ewropea u regolamenti tagħha, aħna irridu bil-fors nibqa' fl-Unjoni Ewropea mhux biss għall-impjiegi u għall-investimenti u drittijiet imma ukoll għal ċejjeni tal-portijiet tagħna. Mr. Bashir. L-Onorevoli Bashir. Grazzi, President. Jekk xaġa biex miksura, għalfej tipprova s-sewwija dan huwa qawl Ingliż illi middera eh, insejna t tifsira tiegħu jew għalmenu l-Kummissjoni sietu. Aħna l-portijiet fir-Renju Unit għandna portijiet eċċellenti u l-mod kif aħna nistgħu nikkompetu globalment huwa li nippremjaw l-eċċellenza u mhux innaqsu l-standards. Sfortunatament ir-regolament għar is-servizzi portwarji eżattament hekk qed tagħmel huwa eżempju ieħor ta' soluzzjoni waħda illi tapplika għal kulħadd u li E, se tipperikola l-eżistenza tal-portijiet tar-Renju Unit. Dan it-tip ta' burokrazija juri li Immingham u Grimsby fil-kostituenza tiegħi Eh, jistaw jitilfu l kompetitivita tagħhom jikkompromettu investimenti fil-futuru tkabbir. Jiena ivvotajt kontra din il-leġislazzjoni u se nkompli nappoġġa l-unions u dawk li ħadmu li qegħdin jaħdmu biex joħolqu iktar prosperità fir-reġjun tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Storikament u anki illum il-portijiet dejjem kellhom rwol importanti ħafna fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. U ġestjoni e, iktar ġusta huwa kieku pass tajjeb. Il-Kummissjoni bdiet tinvestiga il-, il l-iskemi ta' appoċ li portijiet fl-Olanda u fi Franza u għanna ti bżon ta' regoli ġodda għal appoċ tal-mill-istat ta' dan it-tip imma rridu nqisu l-ispeċifiċitajiet ta' kull pajjiż u ma nistawx inqablu il-port ta' Rotterdam ma' xi port kejken ħafna per eżempju f'pajjiżi fil-Latvja l-ispeċifiċitajiet nazzjonali għandhom rwol importanti fil-tħaddim tal-portijiet u mannix ninsew id-drittijiet tal-impjegati li trade unions jibqaw jajdu illi mem ebda unifikazzjoni li għapossibli għalek jena votajt kontra dan il-rapport. L-Onorevoli Makovej. hemm bżonn ta' kontabilità stretta ħafna fil-portijiet fil-networks eh, trans-Europej ta' trasport. Hemm bżonn ta' kompetittività u anki trasparenza fil-ġestjonijiet tal-portijiet la rridu monopolju waqqas kontrabandu aħna rridu illi dawn il-fenomeni jieqfu darba għal dejjem il-proċeduri għal dawk li joffru s servizzi portwarji irrid isir b'mod trasparenti u l-partijiet kollha interessati għandu jkollhom aċċess għal proċeduri riżultati jiġu pubblikati. Dan huwa importanti anki għalina fir-Rumanija fejn aħna għandna ħafna portijiet differenti u l-kol kemm huma ma inklużi fin-network tenti għalhekk aħna rridu trasparenza, pubbliċità, ebda monopolju u rridu regoli ta' kontabilità stretti u ċari u anki regoli għal proċeduri li jkunu ċari wkoll. Grazzi. L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna. Jiena votajt favur dan il-rapport għaliex inħoss li hija proposta tajba. U eh, ħaġa tajba din fil-fatt. Hija ħaġa tajba li aħna issa qegħdin naħdmu biex ikun hemm iktar trasparenza fl-attivitajiet u servizzi portwarji. Aħna rridu ovvjament niżguraw illi inqisu id-drittijiet tal-ħaddiema rridu naraw x'inhu jiġri wara il-COP21 fejn hemm il-bżonn li aħna naqsu kol emissjonijiet ta' CO2 għalhekk aħna rridu inqisu wkoll l-attività fil-portijiet fiż-żona tiegħi aħna għanna port kbir f'Shannon illi huwa font ħafna iktar minn ħafna portijiet fl-Ewropa u li jista' jikkontribwixxi ħafna f'termini ta' akkoljenza ta' vapuri kbar li ma jistawx jitlu f'portijiet oħrajn. Grazzi. L-Onorevoli Caputo. Grazzi, President il-qafas regolatorju li qed niddiskutu li se jwaqaf il-kompetizzjoni zlejali u naqas l-effiċjenza tal-portijiet. Bżon ta' vigilanza indipendenti li joffri mekkanizmu ta' elementi indipendenti u L-utenti kollha jridu jkunu konsultati u informati u jkollhom il-possibilità li jresqu il-menti li l-entitajiet indipendenti fis-sistema taljana ħafna problemi mhux strutturali minħabba il-pjanifikazzjoni ħażina u anki il-partnership privata fil-realizzazzjoni ta' strutturi ġodda għalhekk ir-regolament tal-lum anki jekk għadna ma votajniex fuq ir-regolament finali, jista' jkollu jekk joġbok hawnhekk il-President tajt li l-kellim jekk joġbu jitkellem bil-mod għad baqa żmien biex aħna nivvotaw fuq ir-rapport finali u nittama illi nkunu nistawu wkoll nsemmu servizzi ta' trasport li huma favur l-ambjent biex ikonna wkoll impatt fuq użu aħjar tal-enerġija. Grazzi, issa ngħaddu għal rapport li jmiss dwar il-ġlieda kontra l-frodi u nibdew bis-Sinjura Morvej. Grazzi ħafna tal-kelma, kollegi. <clears throat> Meta niġu għal-kwistjoni ta' korruzzjoni u frodi, għanna bżon namlu ħafna iżjed biex aħna niffaċċjaw dawn il-problemi jien naħseb huwa utieq li kieku nistgħu nagħmlu iżjed f'dan il-qasam. Imma aħna nafu għabbażi tal-esperjenzi tagħna għall-esperjenzi tagħna ġurnati meta nħarsu lej is-sitwazzjoni fir-Rumanija pereżempju aħna nafu li fil-Romanija iġlida kontra il-frodi u l-korruzzjoni hija abbużati għal raġunijiet politiċi. Dawn l-esperjenzi huma raġuni li jiena ma stajx nappoġġja dan ir-rapport issa minkejja l-fat li dar rapport jista' jgħinna biex nissiltu aħjar kontra l-frodi, sfortunatament ma stajċ eh, inkompli, qed inkun stretta tajt il-President ma' kulħadd. Il-ġlida kontra l-frodi kienet ta' priorità għolja għall-Unjoni Ewropea għal għażmin kollu li konta hawnhekk u anke qabel. Li jiena kuntenta fuq f'dar rapport huwa dwar l-sfidi dwar kif niproteġu l-interess finanzjari tal-Unjoni Ewropea, imma billi nissiltu kontra l-frodi nistaw ukoll nżommu fiduċja ta' ċittadini tagħna. Dan ir-rapport jisħaq fuq il-fatt li hemm ċerti joqsma fejn ta' stati membri hemm bżonn jagħmlu iżjed, inklużi ir-Renju Unit li hu pajjiżi stess U importanti li nkonoxxu li għat kbir ta' e, problemi huma ġejjin mill-Istati membri. L-impen tal-Kommissjoni f'dan ir-rapport li jippubblika e, rapport ta' kontra korruzzjoni u għamir babiħ u anka kif aħna nanalizzaw il-metodoloġija wara il-kif nikkalkolaw rati ta' zbalji imma il-ġlida kontra l-frodi ifisser li hemm bżonn leġislazzjoni dwar il-livell minimu ta' protezzjoni l-whistleblowers. Grazzi. l Pospisil. Dziękuję pięknie pani předsedkyně. Ja witam sprawę, która. Grazie, prezydent. Nappoġġa dan il-rapport dwar il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni, dan il-rapport jiddeskrivi tajjeb ħafna il-kwistjonijiet li niltaqgħu magħhom fil-prattika fejn il-leġiżlazzjoni edha tiġi miksura għatta posta ma dan kollu fl-aħħar mill-aħħar ma poġġajġ dan il-rapport u nix nixtieq nispjega għalfejn. Jina nemmen illi mijiex mux laqwa mod kif niproċedu Iġif l-inwaqfu uffiċju uh, ġdijt, uffiċju ġdijt tal prosekuttur Ewropew. Dan mux se li tejjeb kif naħsibba jien il-ġlita kontra l-frodi. Frodi hemm bżonn tiġi midġilda permezz ta' sistemi ta' ġustizzja ta' stati membri individwali. Hija sistema ta' ġustizzja biss li tkun tista' tiġġielet il-frodi. Grazzi. Jessjums preċtedetes kunze, salidzinajma. L-Onorevoli Mankin, Manikas, grazie ħafna. il rata ta' korruzzjoni fl-2014 zdejda b-36% meta mqablu ma' s-sena ta' qabel u l-irregolaritajiet zdejdu b-48%. U l-ħakna 60.000 kas. U Jekk inqablu dan mal l-istudji tal-orti tal-auditori 2014, nistaw naraw il-spiża żdiedet b'4.4% għal daqstant. Qed nitħattu dwar ammonti enormi li jintużaw b'mod li mhu effiċjenti xejn. It-telf laħaq il-120 biljun da din dejta mhux uffiċjali ma nafx fuq dik uffiċjali il-proposta ta' kommissjoni fuq publikar obbligatorju ta' dokumenti ħagġu li nappoġġa. Grazzi. Grazzi. Il-rapport li jmiss, il-rapport Milner. Nibdew bis-Sinjura Morvej, jikkoġbok. Aligha szorul további magyarázatra, hogy miért nem ma naħsibx li hemm għalfejn nispjega għalfejn jiena ma votajċ favur dan ir-rapport. sensa miex ħaġa waħda partikolari. Kull politika Ewropea esterna u interna tittiġi żviluppata sabiex in-nisa u l-irġiel u tfal u kwalunkwe ġeneru u sess għandu jara li hemm il-benefiċċji. Għandu jibbenefika, kull ġeneru għandu jibbenefika mill-politika tagħna. Nixtieq il xaħat li jispjegali għandna mela n-nisa u rġiel u identitajiet sesswali oħrajn. mela fit ta' deċiżjonijiet għalfejn natu attenzjoni lil dawk li laqas biss nafu x'inhu l-ġeneru tagħhom. It-tieni mistoqsija. Meta nitkellmu dwar il-persuni li huma wkoll jaħdmu fis-saħħa, fil-kura tas-saħħa, x'ingħidu għal dan il-persuni wkoll? Il-jum internazzjonali tal-mara lilkom, nawgrawkom l jum internazzjonali tal-mara tajjeb lilkom u n-nisa kollha. U tajjeb li llum qed niddiskutu affarijiet li jirrigwardaw in-nisa, tajjeb ukoll li nitkellmu dwar il-gender mainstreaming, il-regressjoni tal-perspettiva tal-ġeneri. tal perspettiva tal ġeneri Edin fis-sena 2016 l-istati membri qed idumu biex jimplementaw ħafna mir-rakkomandazzjonijiet tagħna meta nħarsu lejn id-diskrepanza bejn il-bagi il-figuri fil renju Unit juru illi għandna 9.4% ta' diskrepanza fil-pagi. U matul il-ħidma tagħhom in-nisa jaqilaw 300.000 lira sterlina inqas mill-irġiel. Hemm bżonn ta' iktar azzjoni, iktar progress biex in-nisa kunu jistgħu jiksbu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Jiena inkwetata u kol bil-nuqqas ta' partiċipazzjoni tan nisa fl-inġinerija u anke fis-settur tal-IT. Grazzi ta' sew naddu issa għall-Onorevoli Forenza. Grazzi, Signora President, Jiena u kol nirringrazzja li rapporter tal-li tatna dan ir-rapport u anke tal-li permettitilna nivvotaw fuqu fit-8 ta' Marzu. 8 ta' Marzu huwa jum ta' tradizzjoni fejn il-nisa jiġġieldu għat-trittijiet tagħhom. Nafu Kamila għaddejja din il-ġlieda U naħseb li huwa hekk importanti ħafna li llum qed nimxu f'pass ieħor f'din id-direzzjoni. Nittama li permezz ta' dan ir-rapport nistgħu wkoll narfu il-dettijiet tal-LGBTQI biex li u fl-Italja ħna għadna wis il-bot mill namlu dan nittamlu dan ir-rapport jagħti indikazzjonijiet ċari u determinati f'din id-direzzjoni u din hija raġuni għalfejn jiena ivvutajt favur ir-rapport. Grazzi. Mr. Mamikins. Sir Mamikins, jekk Grazzi, Signora President. Hija ħasra li kena naħorġu b'dan il-rapport. Ma jimportax kemm nadottaw il-dokumenti fil-Parlament u r-rezoluzzjonijiet aħna stess maħniex ideali, maħniex eh, ideali, speċjalment fil-gwadra din il-kwestjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Dan huwa aspett importanti ħafna fil-ħajja politika. Jekk il-Parlament Ewropew iżomm dawn il-prinċipji, se naraw il-bidliet. U dan jkun ta' eżempju, eżempju tajjeb għal pajjiżi oħra jew organizzazzjonijiet oħra għabbażi tal-prinċipi li għanna f'dan il-rapport u jiena votajt favur, nirringrazzjak. Grazzi, Signora Zaborska. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena ma naqbilx assolutament mat talba li nagħtu iżjed awtorità lil dan il-Kumitat tal-Ogwaljanza bejn is-sessi bekk dan il-komitat isir superjuri għal komitati oħra. Jina konvinta wkoll li ħadd inkluż nisa illi qed jaħdmu f'din l-istituzzjoni ħadd m'għandu bżonn funzjonijiet ġodda, funzjoni ġodda bħala relatur permanenti għal mainstreaming tal-ġeneri. U l-proposta żviluppata mill-Kumitat għad-drittijiet tan-nisa u tal ekwaljanza bejn is-sessi hija biss il-ħajġa ħin ta' sistema parlamentari mill-tieqa tal-demokrazija parlamentari u fil-fatt dan konferma l periklu li jinsabu fil-ħafna definizjonijiet tal-kelma ġeneru u jina bekk ma stajċi naqbel ma dan rapport. Issa jurek. Grazie ħafna, Signor President. Itħassir mill-itneħija mill-rapport il-fatt li nsemmu l-igwaljanza bejn is-sessi u d tal-familji ifisser li dan għandu xaqsam għadriżijiet ta' miljoni ta' nisa fl-Europa u miljoni ta' familji. Fl-Europa li nisa li rabu t tfal tagħhom u u jibqaw id-dar u u jiddedikaw ruħhom għat-trobbija ta' tfal. Dawn huma valuri importanti ħafna il-ħajja ta' tfal, il-ħajja ta' nazzjonijiet u tal-Europa tinsab hawnhekk fil-qalba tal kwestjoni u hija ħasra bekk li l-Parlament Ewropew mhix qed eh, toqgħod attent, mhux qed joqgħod attent għad-dritti tal-familji. Ovvjament il-Parlament Issemmejna fil-rapport it-talbit tal-lobby tal lobby sessuali. L-onorevoli Forenza kjożbok. Grazie President. Naħseb li dan ir-rapport huwa rapport importanti ħafna u hawnhekk xtaqt malaj malajr nitkellem dwar għalfejn ivvotajt favur. Assistejna llum għal dibattitu anka f'din l-awla illi juri kemm hemm riskju qawwi ta' razziżmu u ksenofobija f'din l-Ewropa fortizza li timbotta l-nies permezz ta' barbed wire, ċnu eh, tuħitanet, nitkelmu fuq fenomenu ta' migrazzjoni fejn ma nistawx namlu distinzjoni bejn dawk li tilfu l-azil, dawk li tfissru l-fuġu, dawk li du eh, jitilqu għarġin ekonomiċi, għet nitkelmu fuq fenomenu differenti minn dak ta' qablu fejn il-prevalenza ta' migrazzjoni maskili kien fattur sinifikattiv Illum qed naraw familji saħ e, e, nisa, tfal, irġiel li jaqsmu frontieri u ta' kuljum jirriskjaw ħajjithom għal daqstant huwa importanti illi u da rapport jagħmel dan mod tajjeb illi nanalizzaw u nwieġbu għal dal fenomenu anke minn perspettiva ta' ġeneru. Grazzi. Sinjura Morvej, jekk joġoba. Sezzjoni tettax ta' dan il- il-rapport Hannibal, il-rapport tal-biza jgħid violenza skont il-ġeneru u diskriminazzjoni jirrappreżentaw persekuzzjoni u għandhom ikun raġunijiet validi sabiex wieħed isib għażil fl-Unjoni Ewropea. Hemmhekk għandna il-nassa fil-pajjiżi kollha ta' oriġini tal-invażjoni preżenti lejn l-Ewropa għandek diskriminazzjoni kontra n-nisa. Di diskriminazzjoni hija bażi għall-azil, kif qalet is-Sinjura Hannibal, kif tridna naċċettaw, fej kull mara tista' tiġi l-Unjoni Ewropea, imbagħad għandha dritt inforzabbli għal reunifikazzjoni tal-familja. Eġifieri kollox miftuħ bibin miftuħa l-Ewropa miftuħa u kulħadd jista' jiġi l-Ewropa noqdu attenti għal dar rapport ektar bizza. L-Onorevoli Gil Ikjoġbuk, President, jena gburija li parlament Ewropew qed jitkellem fuq uħet mill-gruppi l-iktar vulnerabli fis-soċjetajiet tagħna. Refugġati nisa u nifraħ l kollega Mary Hannibal għal eh, fatt kif mexxi dar rapport parlament refugġati nisa u bniet li jiġu fiż-żona Ewropea l-lum aktar mill-irġiel u li kolom jaħarbu mill-gwerra mux bizzajiet għalli xikollom problemi xie faċċaw sempliciment għaxu ma nisa abbuż sessuali, violenza u diskriminazzjoni. Il-mizuri li jemżon sabiex nħedzu dan nisa maċari proċeduri ta' zin illi jieħdu konsiderazzjoni l-vulnerabilità tagħhom u kooperazzjoni aħjar bejn stati membri tal-Unjoni Ewropea sabiex nindirizzaw traffikar tal-bnedmin kif ukoll ikun hemm faċilitar ta' akkoljenza b'tali mod illi n-nisa jkunu jistgħu jorqdu u jinħaslu separatament. Ninħasat mun noħut fuq l-lemin qed jippruvaw jwaqfu ħarsin għal dan nisa għabbażi ta' avvenimenti li m'għandhom x'jaqsmu. Il-Sinjor Gonzalez. Grazie, Presidenta. Grazie tassew, Signora President. il-klim ta' Donald Tusk ta' nar il-ħamis għadhom jidwu fuq dnejja. Meta tkellem fuq eh, l-immigranti li qed ngħidulhom biex jibqgħu f'pajjiżhom ma jiġux fl-Unjoni Ewropea din hija pena kapitali għal dawn il-persuni li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom biex ifittxu ħajja ħjar. Dawn il-persuni jaqgħu taħt il-liġi internazzjonali u minn jannar 55% tal-immigranti li soffrew violenza jew kienu suġġett għal eh, abbuż 55% minnhom kienu nisa. Għalhekk irridu noffru alternattivi sabiex niżguraw illi dawn il-persuni jaslu fl-Unjoni Ewropea mingħajr riskju. Jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex qed inkomplu naħdmu fuq id-drittijiet tal-bniedem u nindirizza u l-ħtiġijiet tan-nisa. Irridu wkoll nimplementaw miżuri biex inkoplu aħma fuq dan. Grazzi Revoli Mami Kins, grazzi tassew. Jena għandi xi statistika fl-2015 38% tal-refugġati li kienu tifittxu l-azil fl-Unjoni Ewropea kienu nisa u tfal. Fil-bidu ta' din is-sena fil-Greċja 55% tal-persuni u fit-trażin ma nisa u tfal. Nisa u tfal u persuni anzjani huma l-iktar persuni dajfa f'sitwazzjonijiet fejn ikun hemm konflitt militari. Għalek, irridu noħolqu l-aħjar kondizjonijiet biex id-drittijiet tal-bnidem jiġu rispettati fil-rigward ta' dan il-grupp ta' nis fis soċjetà mod partikolari in-nisa u t-tfal nixirqilhom din il-protezzjoni jenna nappoġġa dan ir-rapport u l-għanijiet tiegħu. U l-fatt li qed jisħaq fuq dan il-fatt u li rridu nagħmlu dak fl-Unjoni dakollu possibli possibbli fl-Unjoni Ewropea biex l-istandards għoljin li għandna fl-Unjoni jiġu rispettati eh, għal kulħadd. Grazzi l-Onorevoli Zaborska. Grazzi, Signora President, jiena wkoll naqbel ma l-istqarrija li dawk in-nisa li huma rifuġjati li tfittxu l-azil huma partikolarment dajfa. Speċjalment jekk dawn ikunu wkoll ommijiet. Jiena nammirhom u naqbel ukoll li nagħtuhom attenzjoni partikolari. Iżda ma nistax nivvota favur din ir-riżoluzzjoni għaliex dawn in-nisa spiċċaw ostaġġi fil-diskussjoni tal-valur ta' kull ħajja tal-bniedem li nofru li dawn il-persuni eh, abort bxejn minn flok protezzjoni hija xi ħaġa ċinika dak li qegħdin jipproponu dan mhux qegħdin jipproteġu l-ħelsien tan-nisa iżda qed jagħmluhom skavju jiena qatt ma nista' nassoċja ħima dan. Grazzi l-Onorevoli Albiol Guzman. Hemos votado a favor de este informe por aħna votajna favur dan il-rapport partikolari. Għax 8 ta' marzu illum, beluf ta' nisa li għedin eh, inqabdu taħt minħabba l-frontieri aħna rridu niftakru illi illi niftakru l-Ewropa tal-ħitan, tal-firdiet li kondanna dawn in-nies għal-firdiet dana huwa kompliċi għal-abbusa dawn in-nisa, nisa li qed jaħarbu mill-gwerer, mill-, -mill mill-situazzjoni ta' konflitti u oħrajn nisa li qed jiġġieldu u nisa li qed jiġġieldu anke fi Spanja, nisa fis-Sahara fil-Punent Sahara tal-Punent fil-Kurdistan fl-Amerika Latina wkoll in-nisa li qed jiġġieldu kontra l-prassi kriminali tal-ħafna kumpaniji ehm, Eh, u anki il-mara indjana li atlet fil-Honduras m'għandniex emancipazzjoni u m'hemmx appoċ għal dawn il-kawżi tan-nisa. Mela, seduta hija sospiża issa sa satlita ta' war nofsinhar. Ringrazzjakom, Signori.